Il Presidente! Allora. Care colleghe e cari colleghi. Eżis kollegi. E serata e tajba li kulħadd niftaħ din is-sezzjoni e, tal-Parlament l-aħħar waħda li kellna kienet fit 22 ta' Novembru. Il-għanna il